ru. U dan u koll se jkun fil-minuti ta' din is-seduta. Nar il-ġimma, fil-imkien mal-President tal-Kunsil, ħan iffirmaw żewġ atti adottata li ta' proċedura legislativa skont ir-regola 78 u dawn l-atti wkoll se jsibuhom fil-minuti ta' din is-seduta. Issa fuq l-aġenda għandi talba minn is-sur Carthy. President, ek joġbok nitlob il-paċenzja tijak nejdilkom li mill-ħar l-intqajna 10 membri tal-Travelers eh, fl-Irlanda ġew maqtula meta kienu riqda inħarqu u jiena nom ta' dan il-parlament nixtiequ nestendu l-kondoljanzi u Tony Golden tal-Pulizija ingwardja u kol inqatel waqt ċolu u nixtieq li l-kondoljanzi jingħataw jitwaslu lill-familja tiegħu dan kollu biex nagħmluhom fil-minuti ta' din seduta. Grazzi. Iva, mela le, Sur McCarthy, dawn l-affarijiet kollha se nieħdu ħsibhom. Issa, skont regola 186 Is-Sur Ferreira jixtie jgħid xi ħaġa. Fidejk, Sinjur. Grazzi ħafna, President. Aħna nixtiequ niġdu l-attenzjoni tiegħek għal sitwazzjoni li hija verament ta' importanza kbira u serja. Qed naraw li il-departiment tiegħek qed jipprova li jillimita il-fat li jaġixxu il-membri qed nitkellem fuq il-mistoqsijiet bil-miktub u l-interpretazzjoni l-ġdida li qed jagħti l-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Intom qed tippruvaw tnaqru din il-possibilità ġifir meta aħna nejdu li ikun hemm xi ħaġa urġenti, il-Departiment jekk qed jgħid għalfejn hija urġenti u dawn bliema mod jagħmlu hekk. Kif jiddeċidu jekk ikun hemm xi mistoqsija mill-membri jekk min jiddeċidi jekk urġenti jew le u bliema prinċipji jimxu dawn. Iva, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Ferreira. nista' ngħidlek li għalissa ma nistax intik risposta din il-regola 130 kif qed tiġi interpretata, imma l-ilment tiegħek se nieħdu ħsiebu u natukom ir-riżultati mill-aktar fis. Sinjuri, il-konferenza tal-presidenti skont ir-regola 149 adottaw din l-agenda fit-22 ta' Ottubru u ndbatet lilkom. Imma se jkunem ftit emmendi.